el señor presidente. El presidente. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. Barno senare tajjeb, signori kollegi, bib. Kissa nerġa niftaħ din is-seduta il-minuti ta' seduta ta' 2-18 ta' jannar asmu u nixtieq nkun naf jekk xi ħadd li jixtieq jikkummenta dwar dawn il-minuti jidher li dan mhux il-każ għaldaqstant il-minuti tal-seduta tal-biraħ issa huma adottati. Skont eh, l-agenda li għanna infasla għallum wara nofsinhar, Nibdew bid-dikjerazzjoni tal rappresentantoli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u għall-politika tas sigurtà viċi President tal-Kommissjoni, il-Baronessa Ashton. Din hija dikjarazzjoni tagħha dwar it-terremot riċenti fil-Ħajiti. Il-Kummissarju de Gucht jitkellem wara imma l-ewwel nixtieq illi nisimgħu mill-Baronessa Ashton. Sinjura Ashton merħba fil-Parlament Ewropew aħna ħdimna fl-imkien fuq sma oħrajn u jina nawguralek l-isbaħ affarijiet għal ħidma tijak. Issa għandek il-mikrofonu, sinjura. Sur President, grazzi ħafna għal klim ġentili tijak. Onorevoli membri, jena tlabt li konna din id-dibattitu biex naġġornakom fuq is-sitwazzjoni fil-Ħajiti wara il-terremoti li seħ fit-12 ta'